So, signori, qabel nitħlu għal program tal attivitaj tal-presidenza tal-Olanda, għandi point of order li nixtieq li diskuti ma'kom intom tafu il konferenza tal-presidenza iddeċidiet tal-presidenzi iddeċidiet li il-Kumitat Libe għandu jindirizzaw kol is-sitwazzjoni eh, mill-ftat Danimarka u liġi eh, da, ta' Danimarka dwar l-assistenza soċjali refugjati wara eh, dak li tkellimna fil-konferenza tal-presidenzi jiena il-Kumitat tal-Libe tlabtu biex jindirizza din il-kwistjoni. Il-koordinaturi ta' dan il-Kumitat maġġoranza qablu li ma jamlux dan mill-ewwel imma f'xi eh, se jamlu dan flaqat fil-ġejjieni. Is-sur Boris li fil-15 jannar biex jarraf nibdan kollu. Għalli li l-Kumitat fl-axħar ta' jannar bidu ta' frar jindirizza din, din il-kwistjoni. Mbagħad Sur Lamberts talabni għannom tal-grupp tiegħu jekk bħala fil-maġġoranza fil-parlament qabel imorru għal-kumitat jekk din dan il-kwistjon tistax titpoġġa fuq l-aġenda tal-plenarja. Jiena konsultejt mal-gruppi kollha biex nara hemmx maġġoranza kulħadd trid l-istess ħaġa. Hemm maġġoranza ċara min-naħa tal-gruppi għaluli li memx għalfejn li nidiskutu din il kustjoni il-lum li ma tpoġġiġ fuq l-agenda tal-lum. Iva, President, l-espiega li għadek kem tajtna hemm ħafna nies li ma jixtiequx li jitkellmu dwar situazzjoni fid-Danimarka, jiena naħseb li qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' kredibilità l-Unjoni Ewropea u għal daqstant li